Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Ab zur Abstimmung. Signori, issa se nibdew nivvotaw. Votazzjoni se naqsmu għaf żewġ partijiet minn għawu kwart oħra se jkonna nieqfu biex ikonna seduta formali un bat wara nerġaw inkomplu bil-voti. Mel-issa nibdew bil-rapport fuq il-politika ta' kozjoni dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Issa, il-rapport omarġi fuq l-ottimizzazzjoni tal-potenzjal tal reġuni ultraperiferiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Angenommen. Wir kommen zum Bericht Peter? No. Nein? Mela, ta' wis. Issa nabdu għal rapport tojre. Vot wieħed dak favur, kontra, astensjonijiet għadda. Rapport de Debaka. Rapporter Kjoġbu. Sur de Debaka.